kollega tiegħi twaqqaw il uh, l-akkużi kontri. We are now going to start the votes. As you will know, we have a long voting session. No, sorry, we Għanna dikrazzjoni bil-miktub illi għada kemm laħqet il-numru ta' firma ta' firma firm li kien hemm bżonn, il-numru ta' din id-dikirazzjoni u 14/2011 li tresqet me Konstantinos Popakis, Richard Howard, Adam Kosa, Eva Lichtenberger u Cecilia Wikström fuq is-sistema volontari ta' tikketjar fil-format braille fuq il-pakket tal-prodotti industrijali. Dik kienet iffirmata minn iktar mill-maġġoranza tal-Parlament u skont ir-regola 123 tal-regoli tal-proċedura di ħadd tkun imressa sa indirizzata u pubblikata anke fit-test u adottata fis-sessjoni u l-ismijiet ta' dawk li huma firmatarji ħajkunu pubblikati wkoll fil-minuti. Naħseb illi hemm xi nies li jixtiequ jitkellmu fil-qosor dwar dan. Απλά θα ήθελα να je prosopika προσωπικά και εκ Grazie ħafna, Signor President. Iva, nixtieq illi nitkellem ħalli